Il-kirije Prodoros. Il-President. Mela nilqaw il-Kommissjoni, nilqaw il-Delegazzjonijiet, nilqaw il-Kulħat, mela l-ewel punt fuq l-agenda tana huwa il rapport tas-Sur Sr. McCarthy rigward l-applikazzjoni ta' direttiva għal dwar medjazzjoni fl-istati membri. L-impatt tagħha fil-medjazzjoni l-adozzjoni tagħha mal-rati nilqgħu li sinjura McCarthy natuwa l-ewwel il-kelma għal erba' minuti jekk jogħġbok rapporter. Grazzi tassew. Jien naħseb li kelli 6 minuti, però ovvjament sir nexxieli xorta waħda li nagħmel diskors tiegħi 6 minuti, 4 minuti. Xi ringrazzja